zaproszenje pane prezydenta Czeske republiki. Do volte mi, ab ich was sebečne civiatal v parlamentu. Jena, nix, president, nix, nix nil aqawek fil-Parlament Ewropew, e, president tal-Republika Ċeka. U għafjaċer kbir għalija u għalina biex nilqakaw fostna pal president tal-Repubblika Ċeka matul din il-Presidenza Ċeka. Aħna nixtiequ eh, nilqawk fostna f'dan il-Parlament Ewropew il-rappresentazzjoni demokratika il-rappresentazzjoni demokratika tal-ċittadini fl-Ewropa. Matul l-istorja eh, pajjiżek minn dejjem kien fil-qalba tal-Ewropa u inti dejjem eh, ent biex tifforma l-istorja tal-Ewropa. Il-seklu 14 Karol il-raba bħala imperatur tal-Imperu Ruman għamel minn Praga il-kapitali spirituali tal-Europa. Aħna niftakru li il-re Bohemian George kien wieħed mill-ewwel eh, eh, statesman Ewropew biex jaħdem għal-Komunità Ewropea bil 1862 fit-tradizzjoni tal-pajizek bħala l-qalb tal-sib u azzjoni Ewropea. Aħna qed nitolbu li jkun hemm rwol b'saħħtu fil-reputat Repubblika Ċeka fl-Unjoni Ewropea preżenti. Presidenza Ċeka attiva ħafna u aħna qed nappoġġjaw il-presidenza ċeka li għanna fil-prezent. Eh, għandkom sfidi, kien għandkom sfidi importanti tal-gas, tal-gaza, il-krizi tal-gas waslet biex tweqtnax il-pajis eh, tal-Unjoni Ewropea tilfu il-provista normali tal-gas u l-presidenza ċeka, eh, specialment il-Prim Ministru Nirette Polanik u deputat Prim Ministru Aleksandr Fondran li huwa responsabbli għal kwestjonijiet Ewropej jiena nixtieq nilqgħu kwasna wkoll u l-Karl Schwarzenberg, ministru tal-Affarijiet barran li kellu rwol, r rwol pożittiv ħafna sissa. Repubblika Ċeka għandha responsabiltajiet kbar fl-Unjoni Ewropea fil-klima prezenti. Jiena nixtieq nifraħ l-Repubblika Ċeka għalli ratifikaw it-Trattat tal-Lisbona fil-Parlament ċek l-erba maġġoranza kbira. dieser Abstimmung diese Abstimmung, diese Abstimmung unterstreicht die Bereitschaft der Präsidentschaft. Dan il-vot juri dispożizzjoni tal-Presidenza biex eh, timxi pass maġġel lejn il-proċess fil-proċess ratifikazzjoni u biex taħdem biex ikun hemm suċċess għat-trattat il-ġdid. Nana ħajjejn biex eh, nkunu nistgħu nifaċċaw l-sfidi kbar li għandna fil-seklu 21. President ta' Repubblika Ċeka, il-Parlament <clears throat> Ewropew notat il-prioritajiet leġislativi tal-Presidenza eh, ċeka u daħlitom fil-programm ta' ħidma tagħna. Il-konferenza li kellna fil-bidu ta' din il-ġimgħa fil-Parlament Ewropew ma' l-Parlamenti Ewrop Nazzjonali biex nħarsu lejn eh, biex najdu għek negozju ġdijt għall-rkupru għall-Europa meta għet iżum f-moħħum għet iżum f'moħħu il-krizi finanzjarja li għoddimna di ħaġa importanti ħafna. President, il protezjonizmu nazjonali għanna għet nibdew ġiġa ninnutaw hija ħaġa li tħassibna. Aħna għanna bżon nimxu kontra dan għax kulħadd għandu dmir kollha għandna dmir biex noħolqu eh, ekonomija tas-suq miftuħa li kulħadd jista' jibbenefika minna. Aħna għandna eh, aspirazzjoni kbar eh, għall-presidenza mill-presidenza ċeka u minnek bħal president inti ovvjament persuna favur li jkun hemm ekonomija tas-suq ħilsa u effettiva. nafu li fil-Bohemia jenat li wieħed aħjar jinnegozja eh, għal sentejn milli jkollu gwerra ta' 15. Aħna nifmu lilek u l-poplu tiegħek nafu li jint Eh, dispost eh, biex taħdem kompromess u kooperazzjoni, ħaġa li ġaċat suċċessi kbar wara 55 sena ta' storja Ewropea. Jiena nixtieq ngħid li l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropej tal il-kuntest huma importanti ħafna. Jiena eh, naqbel miegħek, President, meta inti fil- stqarrija tiegħek l-ċittadini ċeki u tlabtom li jivvutaw fil-Parlament fil-elezzjoni tal-Parlament Ewropew f'Ġunju. President, jiena nixtieq nawgura l-Presidenza ċeka li jkollha eh, kull suċċess. President, nixtieq nitolbuk biex eh, eh, tagħmel dikjarazzjoni tiegħek, grazzi. Vážený pane předsedo. Prezident. Membri tal-Parlament Ewropew, Signori. L-ewwel qabel kollox. Jien nixtieq nirringrazzjakom għal din l-opportunità biex nitkellem biex nkellimkom waħda mill-istituzzjonijiet eh, ewlenin tal-Unjoni Ewropea. Jiena ġejt hawnhekk diversi drabi. Imma qatt ma kelli l-opportunità biex inkellimkom matul sezzjoni plenarja. Għal din ir-raġuni jiena verament napprezza l-istedina tagħkom. Ir-rappreżentanti eletti ta' 27 stat membru bob ħafna opinjon, firxa ta' opinjonijiet u uh, attitudni differenti ħafna uh, ifisser li għandi pubbliku verament uniku. U rivoluzjonarju, daqs kemmu eh, rivoluzjonarju uniku l-esperiment tal-Unjoni Ewropea nifsa, għalli fuq minn 50 sena l-Unjoni Ewropea provat tagħmel il-proċess ta' deċiżjonijiet fl-Ewropa jiffunzjona aħjar billi spostat ħafna mill-deċiżjonijiet mill-istat individwali għall-istituzzjonijiet Ewropej. Jiena ġejta għek mill-kapitali tar-Repubblika Ċeka Praga mill qalba storika tal-istat ċek Wieħed mill-postijiet importanti fej l-ideat Ewropej u l-kultura Ewropea u ċivilizzazzjoni tal-Ewropa eh, ġew iffurmati u żviluppati. Jiena ġejta hawnhekk bħala rappreżentant tal-Istat Ċek. Li minn dejjem ħafna forum kien parti mill-istorja ta' l-Ewropa. Jiena niġi minn stat li ħafna drabi ħa parti importanti u diretta biex jifforma l-istorja tagħna u jrid ikompli jagħmel da. Disa snin ilu. Għaddew disa snin minn mindu il-President ta' Repubblika Ċeka li tkellem magħkom kien il-preċessur tiegħi Vaklav Havel. U għaddew erba snin wara eh, qabel ma kien hemm l-adeżjoni tal-istat tagħna. Xi ftit ġimgħat ilu l-Prim Ministru Ċek Mirek Tepolanek eh, għamel eh, tkellimkom ukoll bħala l-mexxej ta' pajjiż li qed jippresjedi l-Kunsill tal-Unjoni Ewropea. Il-dikjerazzjoni tiegħu iffokaw fuq il-prijoritajiet tal-Presidenza ċeka. Imma tkellem ukoll fuq problemi li l-Unjoni Ewropea u l-pajjiż tal-Unjoni Ewropea qed jiffaċċaw fil-prezent. Dana jippermetti li li nifoka fuq kwestjonijiet li huma xiftit iżjed ġenerali, xiftit iżjed wiesa, jena nixtieq nitkellem dwar kwestjonijiet li l-ewwel daqqatajn jidru inqas drammatiċi mill-problemi li għandna bżonn biex nisolvu l-kriżi preżenti jew inkella l-konflitt tal-gas bejn Ukrajna u Russja u s-sitwazzjoni fil-Gaza. dan kollu jiena nemmen li dawn il-kwestjonijiet eh, huma ta' importanza kruċjali għall-iżvilupp eh, tal-proġett ta' integrazzjoni u fil minn tliet xhur Repubblika Ċeka ħad ikkommemora il-ħames eh, anniversarju tal-adeżjoni għall-Unjoni Ewropea. Aħna ħa eh, nikkommemoraw din id-data b'dinjità, aħna nikkommemoraw din id-data bħala pajjiż li mhux eh, b'differenza ta' ċerta pajjiżi oħra li huma stati membri ġodda ma jħossux li l unfusum disappuntati, mhumiex disappuntati minn pretenzjonijiet li forsi ma ġewx sodisfatti dak li nixaqsam il-sħubija tagħna. Dina mhux sorpriża u hemm spiegazzjoni razzjonali għal da. Dak li konna nippretendu kienu aħna kienu kienet ħaġa affarijiet realistiċi. Aħna konna nafu li diħlin f'komunità iffurmata u eh, msawra minn bnedmin konna nafu li ma kienx eh, binja utopika li b'xi mod ieħor ġiet eh, mibnija mingħajr l-interessi umani tal-bnedmin, viżjonijiet u l-opinjonijiet li u dejat huma għandhom dawn l-idejat jistgħu nsibuhom u dawn l-interessi jistgħu nsibuhom fl-Unjoni Ewropea kollha. U hija ħaġa evidenti ma jistax ikun ieħor aħna ħassejna li l-adeżjoni tal-Unjoni Ewropea għall-Unjoni Ewropea minn fuq naħa kienet konferma azzjoni tal-fatt li, li eh, pass maġġel finqas minqas eh, minn 15-il sena eh, wara l-waqqa eh, tal-komunizmu sirna pajis Ewropew normali. Fl-istess ħin kellna l-opportunità biex nieħdu parti attiva fil-proċess ta' integrazzjoni Ewropew. U jkollna benefiċċju mill <clears throat> proġett eh, eh, Ewropew li kien integrat ħafna u fl-istess jien kunu nistgħu ikonna influenza fuq dal-proċess kont l-opinjonijiet u l-idejat li kien aħna. Aħna eh, naċċettaw Il-parti tagħna, sem tagħna tar-responsabilità għall-iżvilupp tal-Unjoni Ewropea huwa b'dan is-sens ta' responsabilità li aħna qed inħarsu lejn il-Presidenza tagħna fil-Kunsill Ewropew. Jena nemmen li l-ewel siġimat tal-Presidenta ċeka ġeġa u rew b'forma konvinċenti l-attitudni responsabli tagħna. F'dan il-forum jena nixtieq nirrepeti eh, għal darboħra eh, forma ċara għal dawk li forsi ma jafux li ma jridux jafu li jien konvint li għalina ma kienem u memx alternativa għal eh, sħubija fl-Unjoni Ewropea u li f'pajjiżi m'hemm l-ebda forza politika relevanti li trid jew tkun tista' timmina din il-pożizzjoni. Alex, ċertu punt aħna konna ġifti sorprizi b'dawn l-attakki kontra eh, l-pajjiżna attakki li huma eh, bazati fuq eh, l-idea falsa li ċek qed ifittxu xi tip ta' proġett ta' integrazzjoni differenti minn dak li huma inaqdu 105 snin ilu dan mhux veru. Iċ-ċittadini ta' Repubblika Ċeka jħossu l-integrazzjoni Ewropea għandha missjoni u biċċa xogħol importanti ta' bżonn nistaw fil-qosor nistaw najdu li hija dan dal ġej. L-ewwel li tneħħi tneħħi kull xkiel f'dak l-għandu x'jaqsam dak li huwa l-libertà tal-bnedmin u f'dak li huwa moviment ta' nies, merkanzija, servizzi, ideat, filosofija, opinjonijiet, kultura u modelli ta' komportament li ġew formati fost stati membri Ewropej individwali matul is-sekli. It-tieni eh, li għandu jkun hemm eh, kura konġunta tal, eh, dak li huma proġetti pubbliċi, proġetti li b'xi mod ieħor ma jistgħux isiru bi proċess ta' negozjati bilaterali bejn żewġ pajjiżi l biex wieħed ikun jista jimplementa daw iż-żawġ għanijiet, ġifiri tneħħija ta' xkiel u wieħed jażel dawk il-kwestjonijiet li għandhom jiġu solvuti f'livell ta' Ewropew, qatt muħaj kun proċess li jasal għat-tmim tiegħu, dejjem ħajkun hemm xkiel u il-proċess ta' deċiżjoni fil-livell ta' Brussel bla dubju huwa iżjed għali minn dak li hemm bżonn Eh, huwa ħafna zetali eh, minn dak li jitolbu l-ċittadini u l-istati eh, membri. Intkom bħala membri tal-Parlament Ewropew tafu dan. Dak li rrit insaqsi għal din ir-raġuni huja mistoqsija biex ngħidu hekk teoretika verament konvinti li kull darba li tiħdu vot intkom qed tiddeċidu xi ħaġa li għandha tiġi deċiża hawnhekk u mhux iqreb eh, ċittadin Ewropew, jiġifieri fl-istati Ewropej individwali. fil retorika politika korretta li nisimaw daw iż-żminijiet, aħna nisimaw eh, dwar l-effetti oħra tal-integrazzjoni ta Ewropea eh, li huma eh, forsi ta' importanza sekundarja, dawn huma mbuttati mill-ambizzjonijiet tal-politiki professjonali u dawk li huma konnessi magħhom u mhux mill-ċittadini Ewropej innifisom. Meta għat li sħubija fl-Unjoni Ewropea eh, memx alternattiva għalija, ħaġa li jena rrit nisħaq fuqa, semmejt biss nofs dak li eh, rrit najt. Nofs liħor tal dikjerazzjoni tiegħi hija li il-metodi u l-forum ta' integrazzjoni Ewropea għanna diversi possibiltajiet u alternativi għalihom. Kif rajna f'daw l-aħħar 50 sena? L-istorja ma temmitx li wieħed jgħid li l-forma istituzzjonali tal-Unjoni Ewropea hija b'xi mod xi dogma li wieħed ma jistax jikkritika hija huwa żball. Li sfortunatament qed tinfirex. Qed jinfirex alla volja huwa direttament kontra mhux biss e, e, forma tas li għed jaħdem razzjonali, e, iżda anki l-2000 sena ta' storja ta' ċivilizzazzjoni Ewropea għanna l-istess bal dwak l postulat a priori ħaġa li wieħed ma jistax jikkritika li hemm biss ġejjini wieħed korret għall-integrazzjoni l-Europa ġifiri li għandu jkun unjoni dejjem toqrob ġoġen ġifiri li jkun hemm avanz lejn integrazzjoni politika iżjed u iżjed fonda tal istati membra la l-status quo, laqqas eh, li nassumu li eh, kunem dejjem eh, integrazzjoni iżjed fil-font, hija xi barka biex ngħidu hekk u m'għandix tkun dogma għal demokrati, persuna demokratika Ewropea. L-infurzar ta' dawl l-ideat minn dawk li jikkonsidraw li l-om infusom biex nuża l-frazi tal-kittib ċek eh, Milan Kundera li bximot juħaruma eh, dawk li għandhom il-ċwievet il-muftiħ tal-integrazzjoni Ewropeja ħagġa ma nistawx naċċettaw. Apparti minn dan, hija ħaġa ċara, hija ħaġa ċara li xi arranġament istituzzjonali jew ieħor mhuwiex minnu nnifsu wieħed mill oġġettivi huwa biss għodda mezz biex wieħed jasal għall-anijiet veru u dawn huma l-libertà tal-bniedem u sistema ekonomika li tista' twassal għal prosperità. U din is-sistema hija l-ekonomija tas-suq. Jiena naf li din hija x-xewqa ta' ċittadini kollha tal-Istati membri kollha. Madana kollu mill eh, fl-20 sena minn mindu waqqa l-komunizmu jina rajt iżet u iżet li dawn xewqat u bizat huma iżet qawin fost dawk li, kellhom l-inqas libertà u kellhom jiġġieldu kontra ekonomija ċentralizzata li ma kienx tiffunzjona. Mhux sorpriża li dawn in-nies huma iżjed sensittivi u iżjed kapaċi jirrispondu għal ċerta fenomenu u tendenzi li jwaslu għal direzzjonijiet oħra li mhumux il-libertà u l-prosperità. Iċ-ċittadini tar-Repubblika Ċeka ċeka huma fost dawk in-nies li jiena qed nagħmel referenza għalihom. Il-sistema ta' deċiżjonijiet preżenti fl-Unjoni Ewropea hija differenti minn min sistema ta' demokrazija parlamentarja klassika li eh, uriet li l-anfusa kapaċi fl-istorja. F'sistema parlamentarja normali, parti mill-membri tal-parlament jappoġġaw l-gvern u parti jappoġġaw l-oppozizjoni. Fil-Parlament Ewropew jekk jiena mhux żbaljat dawn l-arranġament ma jeżistix. Hawnhekk hawn biss alternattiva waħda u dawk li jaħsbu dwar possibilta' oħra jiġu eh, jajdulhom jajdu li huma eh, edewwa tal-integrazzjoni Ewropea. <clears throat> Ma tanċilu li fil fil-reġun tal-Europa tagħna konna f f'sistema politika li ma, per, ma, ma, ma, ma kienx tagħti lok għall-ebda alternativa. Allora ma kien hemmx oppożizzjoni parlamentarja. U għanħabba din l-esperjenza li aħna tal-limna elezzjoni qarsa li jekk ma jkunx oppożizzjoni m'hemmx libertà. Għalhekk għandna jkollna alternattivi politiċi. U dak mhux kollox, il-relazzjoni bej ċittadin ta' stat membru jew ieħor u rappreżentant tal-Unjoni mhijiex relazzjoni normali bejn dak li jivvota u l-politiku li jkun qed jirrepreżenta lilu jew lila. <clears throat> Bej ċittadin u rappresentanti tal-Unjoni Ewropea hemm distanza twila, u mhux biss fis-sens ġeografiku. U din id-distanza hija ikbar eh, minn dak li insibu fl-istati membri individwali. Din il-każ hija ħaġa li kien hemm referenza li bħala Demographic deficit jew proċess ta' burokratizzazzjoni tal-proċess ta' deċiżjoni u affarijiet simili. Il-proposta li wieħed ibiddel is-sitwazzjoni preżenti, inkluż il-Kostituzzjoni Ewropea li ma ġietx aċċettata jew inkella fil-Trattat ta' Lisbona li mhux tant huwa differenti, ħajżid eh, u ħajkabbar dan id-difett tan l-iżball. Nħabba ma li memx eh, demos Ewropea, memx nazzjon Ewropew, dan id-difett ma jistax jiġi solvut billi nqawwu ir-rwol tal-Parlament Ewropew. Al kontrarju, dana kull ma ħadd huwa tagħmel affarijiet qar u twassal għal aljenazzjoni ikbar bejn ċittadini tal-stati tal-pajjiżi Ewropej u l-Unjon l-istituzzjonijiet tal-Unjoni L-idea hija li mhux wieħed eh, iżid eh, jitfaħħatab fuq in-nar tal-integrazzjoni jew inkella li neħħu l-Istati membri fisem eh, soċjetà Ewropea multinazzjonali. Dawn huma sforzi li ma rnexxewx kull darba li ippruvaw jagħmluhom fil-modi għax dan ma jirriflettux l-iżvilupp storiku spontanju Jena nibza li l-sforzi biex li wieħed jaġġel il-proċess u jwessa l-proċess ta' integrazzjoni u jisposta l-deċiżjonijiet dwar il-ħajja ta' ċittadini għal livell Ewropew jista' jkollu konsekwenzi li jkunu ta' periklu għal l-aspetti kollha pozittivi li ġew eh, li ġraw fl-Unjoni Ewropea dawn l-aħħar 50 sena. Ma nix nissottovalutaw l-bizza ta' ċittadini ta' ħafna stati membri li ħossu li l-problemi ta' l-problemi qed jiġu ġesiżi x'imkien ieħor mingħajrhom u l-kapacità tagħhom biex ikollhom influenza fuq daw id-deċiżjoni hija limmiċitata ħafna. Sissa l-Unjoni Ewropea kellha suċċess għax sa il-vot ta' kull stat membru kellu l-istess peace. Allura ma setax jiġi ignorat. Aħna m'għandniex nippermettu li eh, tevolvi sitwazzjoni fejn ċittadini tal-istati membri jgħixu ħajjithom bir-resenjazzjoni u s-sens li l-proġett tal-Unjoni Ewropea mhux proġett tagħhom u li qed jiżviluppa forma differenti mix-xewqat tagħhom u li huma biss obbligati biex jaċċettawh. għax inkella narġaw imreġaw lura għal dawk iż-żminijiet li konna li aħna kenna tama li kienu parti mill-istorja tagħna. Dan xaqsam ħafna mal-kwistjoni ta' prosperità. Għanna bżon najdu fil-miftuħ li s-sistema prezenti ta' ekonomika tal-Unjoni Ewropea hija sistema ta' suq soppress sistema biex wieħed issaħħaħ e, e, e, ekonomija kontrollata miċ-ċentru. Alla volja l-istorja u ritna b'forma ċara li dan hija wasqa bla ħruġ aħna qed insibu lil nfusna narġgħu neħtlu f'dal istess għaq. Ah. Rizultat huwa li hemm żieda uh, uh, fil-kontroll tal-gvern u li qed jisuprimi l-spontanjetà tas-suq. Flaw l-aħħar xhur din tendenza ġiet imsaħħa bl-interpretazzjoni mhux korretta dwar il-kawżi tal-kriżi finanzjarja ekonomika. Issa xi ħaġa li ġiet maħluqa mill-suq uh, ħieles. Waqt li kien il-kontrarju li kienet il-manipolazzjoni politika tas-suq li waslet għal din il-kriżi. hemm bżonn li wieħed jagħmel referenza għall-esperjenza storika li kellna fil-parti tal-Ewropa tagħna u l-lezzjonijiet li aħna tallimna minnu. Ħafna minnkom probabbilment tafu l-isem tal-ekonomista Franċiż Frederik Bastiat ekonomista mis-seklu 19 u l-petizzjoni tal-dawk li produċu x-xemat li, saret e, ħaġa e, obbligatorja biex wieħed jaqra li juri l-assurdità tal-intervenzjoni politika tal-ekonomija. 14 novembru tal-2008 il-Kommissjoni Ewropea approvat petizzjoni ta' bastijat ta' dawk li għamlu xema li hija vera u mhux fittizja. U imponiet tariffa ta' 66 fil-mija fuq ix-xemat importati meċina. Jena għatma ma kont nemmen li kidba ta' fuq minn 160 sena saret tista' ssir realtà ma għadha kebġrat. ġrat. Effett inevitabbli tal-implementazzjoni wiesa ta' dat tip ta' miżura fl-Ewropa huwa waqfin jew għalmen li jitnaqqas ir-ritmu ta' ekonomiku. L-unika soluzzjoni huwa liberalizzazzjoni u l-neħu regolament u normi fuq l-ekonomija Ewropea. etnajt da kollu għax jina nħoss li għandu responsabilta kbira għal ġejjini demokratiku prosperu tal-Europa. Jina kot niprofa nfakkarkom il-prinċipji elementari li fuqom ila bazata għal ħafna sekli u anki l-uf ta' snin ċivilizzazzjoni Ewropea. Dawn huma prinċipji li l validata tagħhom mhux effettwata mizmin, huma prinċipji li huma universali u għandna nsegwuhom anki fl-Unjoni Ewropea tal-preżent. Jiena konvinz li ċittadini tal-pajizi tal-membri eh, iridu demokrazija, libertà u prosperità ekonomika. Bħalissa nħoss li xogħol iż importanti huwa li jkun hemm eh, dibattitu ħieles dwar daw il-problema. U għax inkella dan ikun attak fuq l-idea tal-integrazzjoni eh, Ewropea Dejjem nemnu li l-wieħed ikun jista' jitħaddet fuq daw il-kwestjonijiet li wieħed jisma eh, l-ħaddieħor u jiddefendu id-dritt ta' kulħadd biex jagħti opinjonijiet differenti minn dak li ġi konsidrat li hija l-opinjoni korretta. Dan huwa fil-qalba tad-demokrazija li aħna ma kenniex ma gawdejniex minna għal fuq minn 40 sena. aħna li għaddejna minn din l-esperjenza li aħna ma ridniex li għalmitna li skambju ħieles ta' opinjonijiet u ideat hija l-kondizzjoni bażika għal demokrazija f'saħħitha. Aħna nisperaw li din il-kondizzjoni tiġi rispettata u mill-qwa anki fil-ġejjini. Din hija l-opportunità u l-iniku maniera biex l-Unjoni Ewropea tkun iżjed ħilsa, iżjed demokratika u iżjed prospera. Grazie ħafna tal-attenzjoni tagħkom. Kolleginnen und Kollegen. Kollegi. Il-President di kienet ix-xewqa tiegħek illi inti titkellem hawnhekk qudiem dan il-Parlament Ewropew. Aħna konna eh, kuntenti li ntuk din l-opportunità President fil-Parlament fil-passat jina ċert illi ma konċ ma kienx ikollok fil-fat l-opportunità illi tagħti dan id-diskors. Gott sei Dank leben wir in einer europäischen B'xorti tajba aħna nejxu f'demokrazija Ewropea fejn kulħadd jista' jesprimi l-opinjoni tiegħu jew tagħha. Liebe Kolleginnen und Kollegen. Kollegi. Aħna unek familja Ewropea. U hekk eh, kif jiġri f'kull familja ikun hemm eh, opinjonijiet differenti. President, jina naqbel miegħek meta inti tajt u ma hawnhekk nagħmel ftit kummenti. Iżda dan huwa id-dmir tiegħi inħoss hawnhekk aħna komunità umana u din hija xaġa li norawa għaliex għandna il-vantaġġi, hemm l-iżvantaġġi, id-djufijiet u l-punti għawijin. U għalhekk irridu intejbu eh, s-saħħit tagħna, inneħħu jufijiet Jiena naqbel miegħek meta tajt illi irridu dejjem insaqsu dwar id-deċiżjonijiet tagħna. Dawn id-deċiżjonijiet forsi setgħu jittieħdu eh, f'postijiet oħra li l-in minn hawnhekk. Iżda irridu nsaqsu wkoll jekk ċerti deċiżjonijiet eh, għandhomx jittieħdu fuq livell lokali reġjonali jew fuq livell nazzjonali. Kumment tal-aħħar. Dan għandu x'jaqsam eh, ma' l-raġunament kollu ta' dan il-Parlament. Jina nirringrazzjak għal rikonoxximent li inti tajtna li dan il-Parlament Ewropew huwa eh, istituzzjoni importanti li kiku ma kienx din l-influenza l-lum, li kiku ma konniex inkunu leġislaturi f-75% tal gazijiet u li kiku aħna ma konniex eh, kolleġislaturi eh, fil-ħafra mill każijiet skont it-Tratat tal-Lisbona, allura iċ-ċittadini tal-Ewropa kienu jiddeċidu direttament. Iżda issa huwa il-Parlament Ewropew li qed jiddeċidi. Herr Präsident, President. Nirringrazzjaw għazjara tijak. Din u kol rrit diversità tal-opinjoni fl-Europa, espressjoni ta' demokrazija Ewropea tagħna u fid-demokrazija fl-aħħar ta' ġurnata hija il-maġġoranza li għandha saħħa u għalhekk aħna għandna naħdmu fl-imkien għad-demokrazija għall-unità. Grazzi ħafna.